OHC tal-briet għal-ħatrit fil-kumitati u delegazzjonijiet interparlamentari il-lista tal-dawn il-nomini ħatider fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk ma kienx hemm xi osservazzjonijiet sakemm ġew adottati il-minuta il-minuti dawn in-nomini jiġu meqjusa approvati issa fuq l-aġenda għandna